stqarrija mill-grupp ICR e ħatra għal gruppi il-lista se jiġi inkluża fil-minuti tal-laqat jekk ma jkunx hemm rimarki oħra qabel adozzjoni tal-minuti dawn il-ħatriet jingħaddu bħala approvati. Inkomplu għada ħamis 9 ta' Ġunju mid-9 sas-sija u mbagħad mit-3 sal-5